l-ugwaljanza bej s sessi u anki kien hemm ukoll konklużjonijiet fuq l-MDGs. Grazzi. Well, thank you very much, Commissioner. Grazzi ħafna l kommissarju Grazzi l-rapporter u l-kollegi, Grazie l-interpreti. Eh, nala, s-seduta u l-plenarja tkompli għada fid-disa ta' fil-ħodu, grazzi.